li huwa mistoqsija orali għal-Kummissjoni li tfisser xini lej tripla soċjali, triple A, social triple A. Xi tfisser? Ħanisimgħu is-sur Handel li formula il-mistoqsija. Grazzi, President. il-situazzjoni soċjali fl-Ewropa għandha bżonn mod urġenti ta' din il, dan ir-rating ta' social AAA. Lek imsejja ġifiri għa eh, tripla soċjali. Għaxa tanna ħafna qatt fl-Ewropa u qed naraw biss il-figuri reġistri speċjalment fost iż-żgħażagħ E, u mhux biss f'dawk li e, l-istati membri ġew mill mill-kriżi qed nitkellmu fuq il-faqar kwart tal-popolazzjoni tal-Ewropa li hemm qiegħda tgħix taħt il-rekwiżiti tal-OECD tal-faqar. Qed nitkellmu fuq sitwazzjoni prekarja għal ħafna nies. Hawn nies li jaħdmu imma ma jaqilawx biżejjed. Il-Kummissjoni milli jidher f'Ottubru tal-2014 femet għax Jean-Claude Juncker kien tkellem fuq il-proġett Ewropew f'din id-direzzjoni kien hemm ir-rapport tal-ħames presidenzi dwar l-EMU il-ġdid u kien hemm ukoll ħafna enfasi fuq il-tkabbir u x-xogħol iktar posti tax-xogħol. Il-Kunsill ta' Deċembru ta' sena l-oħra u koll ħareġ vizjoni eh, ta' politika soċjali fl-Europa u s fuq il-potenzjal tal-governanza soċjali biex nindirizzaw l-sfidi prinċipali għat kabbir u anki għal iktar xol eh, fl-isfond tal-istrateġija tal-2020. Dan il-klim kollu smajniħ. Imma, nara li kummissjoni qed tifhem issa li fl-aħħar m'hemm soluzzjoni waħda li tajba l kulħadd. Imma smajna l-kliem u sissa ma kien hemm l-ebda riżultat dwar dan ir-rating tas social AAA. Edin nistennew eh, mistqarrija minnaħa tal-Kummissjoni u b'din l-informazzjoni strutturata tal-lum ma tantx għandi informazzjoni speċifika. L-informazzjoni li natat lilna fil-Parlament kienet waħda ġenerali, ma kien hemm l-ebda stqarrija ċara. Per eżempju, kif tiddefinixxi il-Kummissjoni din it-AAA rating għall-Ewropa? X'inhu ma dettalji speċifiċi dwar il-kunċett? X'inhu ma l-anijiet ta' din l-istrateġija? x'inhuma il-proċeduri, l-indikaturi u il-miri li wieħed jista' ikkejjel anki li lin minn semestru u biex nilħqu dan ir-rating ta' AAA. Kif se jiġu implementati dawn l-istrumenti kollha? X'inhija t-timetable tal-Kummissjoni biex ir-rating ta' Social AAA tiġi implementata? Il-konverġenza soċjali kif se tintlaħaq? anki b'normi iktar għoljin imma li kunu komuni. Dawn u huma mistoqsijiet anki jekk mill-kumitat tagħna għandna iktar mistoqsijiet, x'tip ta' leġiżlazzjoni l-Kummissjoni se toħroġ bih fuq il-livell Ewropew nazzjonali biex nilħu l-ola rata ta' konverġenza. Kif se jiġi monitorat il-progress il biex nilħu dawn il-miri? U fl-aħħar, Kif se implementa din is-social AAA rating għall unjoni Ewropea kollha u mhux biss għal EMU. Aħna ma rridux li konna żewġ Ewropa żewġ partit tal-Ewropa li jimxu b'ritmu differenti. Dawn huma l-istoqsijiet kollha li jiena nixtieq nagħmel lilek u biex nala naħseb li s-sitwazzjoni soċjali hija verament importanti, hija waħda deċiżiva għall-Ewropa li hija bbażata fuq solidarjetà. mannix żmien x'nit naħlu x'nistennew white paper oħra li toħroġ fil-ħarifa, aħna għandna bżonn passi speċifiċi lejn Ewropa aktar soċjali. Grazzi ħafna. Thank you, Mr. President, honorable members of parliament. Day of office is the first day in office. Kummissarju Tyson, mela mill-ewwel ġurnata ta' xogħol tagħna l-lan tagħna li noħolqu dan din il-klassifika ta' AAA. M'hemmx dubju fl-opinjoni tiegħi dwar dan li għandna impenn li s-saħħa ekonomika tal-Unjoni tfisser li ntejbu l-ħajja tan-nies. Ta' dina tinsab fil-qalba tal-modell soċjali u komponent essenzjali tal-ekonomija tagħna fl-opinjoni tiegħi Din il-klassifika għandha tinħtieġ il-tkabbir ġustu bilanċat li wasal għal ħolqien ta' xogħol ta' kwalità tajba kif ukoll il-ħarsien għal kullimkien fiċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom kollu kemm hu. Il-Kummissjoni għamlet il-ġustizzja fil-qalba tal-aġenda tagħna u jiena konvinta illi biss fejn niżguraw li l-konsiderazzjonijiet soċjali jiġu integrati aħjar fil- fil-osma kollha tal-politika illi aħna niksbu realment Ewropa Soċjali. Il-Komissjoni diġà ħadet passi sodi biex tiżgura li l-Ewropa jisħolilha din il-klassifika ta' AAA waqt is-semestru aħna għamilna iżjed fuq l-analiżi tal-ġestjoni ekonomika soċjali u saħħaħna il-rwol tal-Parlament Ewropew fuq il-livell nazzjonali u Ewropew għamilna evalwazzjoni tal-impazz eh, flimkien mal-program ta' appoġġ ta' Greċja proponejna rakkomandazzjonijiet għall-Istati membri fuq reintegrazzjoni tal- ta' dawk li jiġu impjegati fil-suq ta' xogħol dan ġi adottat fi frar. Aħna proponajna l-Kunsill adotta ma' malaj ehm, aċċetta li nżidu il- pagament ta' xi biljun euro fil-gwad tal-qat fossilizzata u dan permetta l-proġetti taħt il-Youth Employment Initiative biex dawna verament jibdew jaħdmu sewwa. Adottajna l-proposta l-att ta' aċċessibilità fejn nies b'diżabilità jkollhom iżjed għażliet u opportunitajiet fil-ħajja ta' kuljum tagħhom. U stabilixxejna il-pjattaforma li għadha kif ġiet stabilita Ewropea biex niġġildu x-xogħol Eh, il-ġida kontra xogħol eh, biex intejbu l-ħajja tal-ċittadini tagħna. L-aħħar regolament se jfisser li dak li fettxu x-xogħol se jkunu jistgħu iwessaw il-tfittxija tagħhom għax-xogħol u se jiffaċilita il-moviment ħieles tal-ħaddiema. Tmenja illum adottajna l-proposta l-reviżjoni tal-direttiva tal-posting tal-ħaddiema u għad fadal xogħol li se nagħmluh fil- Fl-2016 se prevedu għal għal bilanċ ta' xogħol il-familja għal nisa l-irġil u se nħarsu lejn il-ħiliet tal-ħadima u anki evalwazzjoni wiesa ħafna għal l-24 direttiva dwar il-xogħol u s-saħħa u għandi proposta oħra qabel is-sajf flimkien ma' dawn l-inizjattivi sodi illi innedejna illum konsulenza wiesa fuq l-ewwel outline tal-drittijiet soċjali Ewropew. President Juncker ħabbar din il- din l-inizjattiva f'Settembru li għadda u bekk se jkollna l-partit kollha interessati li jinkludi l-Parlamenti Nazzjonali, il-Parlament Ewropew ovvjament, u nistidinkom biex tipparteċipaw f'dan id-dibattitu u anki biex il-Parlament kollu pożizzjoni nistiednu l-imsieħba soċjali u l- e, fuq l livell nazzjonali u l-Ewropa u anki s-soċjetà ċivili biex tipparċetipa. Il-għalix bil-astru ta' drittijiet soċjali dan għax il-modell soċjali Ewropew huwa ta' suċċess u l-Unjoni Ewropea għandha l-ikbar ekonomija fid-dinja u ħafna mill-ċittadini igawdu minn minn standards ħafna għanna sensila sħiħa ta' dritti soċjali illi jinstabu taħt il-liġi eh, Ewropea u nazzjonali kif ukoll id-drittijiet fondamentali rridu naraw jekk il-mudell soċjali Ewropew però għadu tajjeb qed inħarġ li sfidi fit-tul u ovvjament qed naraw ir-riżultati ta' kriżi wkoll l-effetti ta' kriżi u wasal iż-żmien illi nħarsu lejn ir-realtà nagħmlu kontrolli tal-Unjoni Ewropea dwar il-politika tal-affarijiet tal soċjali nazzjonali kif kont tal-Unjoni Ewropea dawn għadhom aġġornati jilħu għall-isfidi tal-ġejjeni għal-21 seklu u dan huwa importanti partikolarment għall eurozon għax nafu li jiżed konverġenza anki fuq eh, il-politika soċjali u tax-xogħol u hija essenzjali għal iżjed reżiljenza ta' dan l-Unjoni Ekonomika. U għalhekk dan il-pilastru se jinstab fl-ola eh, l-ewwel tal-dawk fi żona tal-loro iżda l-istati membri l-oħra jizda jissieħbu jekk jixtiequ. Sur President, membri onorevoli, jiena konvinta illi dan il-mod se navanzaw mod tajjeb għal għal triplu A soċjali biex neħdu inizjattivi fejn indirizzaw it-ħassib tan-nies u li kollom impatt reali fil-post u nedejna diġa' iżjed inizjattivi biex nibdew riflessjoni konġunta dwar kif irridu l-modell soċjali u tagħna jiżviluppa fil-21 seklu biex ikompli jaħdem għal nies biex ikonna tkabbir u opportunitajiet għal kulħadd u bekk nistinkom kollha bil-ħerqa biex tipparteċipaw f'dan dibattitu. Jiena qed nistenna ħerqana għal biex inkompli dan dibattitu. Ringrazzjak. David Kaza għal minuta u nofs. Kommissarju, nilqa soddisfazzjoni inizjattivi li jistgħu jkunu ta' kontribut għal benessere taċ ċittadini tagħna. Nemmen li dal il il-kunċett jista' ċertament jiġi żviluppat it trattat diġà jipprovdi għal fatt li l unjoni ewropea għandha dritt tikkumplementa u tgħin fost affarijiet oħra lil pajjiżi membri fil qasam tal protezzjoni u s saħħa tal ħaddiem il-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom is-sigurtà soċjali u l-protezzjoni soċjali. però sabiex dan l-eżerċizzju jirnexxi jrid isir b'kollaborazzjoni stretta mal-pajjiżi membri u mar-reġjuni tagħhom dan flimkien ma' definizzjonijiet u obiettivi ċari tajjeb illi nfakkar l politika ta' koeżjoni ewropea hija imperattiva għal tkabbir omoġenju u kostruttiv kif ukoll għal konverġenza soċjali pożittiva. nifhem li l globalizzazzjoni u l kriżi ekonomika ħallew impatt fuq is-soċjetà tagħna. ma nistgħux nerġgħu nirrepetu l-iżbalji li għamilna u npoġġu l benessere soċjali taċ ċittadini tagħna f'riskju il protezzjoni taċ ċittadini tagħna huwa dmir ewlieni għalina u għalhekk nitlob lill kummissjoni u lill pajjiżi membri sabiex ipoġġu l-indikaturi soċjali tagħna fuq quddiem tal aġenda politika tal-unjoni ewropea u jużaw dawn l-indikaturi soċjali bħala mekkaniżmu sabiex tittieħed azzjoni appropjata u fil ħin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 und eine unverbindliche mitteilung zur bekämpfung von langzeitarbeitslosigkeit gut heute nach anderthalb jahren gab es erste initiativen. kienx vinkolanti kien hemm ħafna inizjattivi iżda tħabbir li għamiltu ma tantx kellna fuq il-mejda għal din l-inizjattiva ta' u n ċittadini tal hekk illi illi ikonna drittijiet soċali taħt il-pilastru soċali mhux se il-ħaddiema għas-sigurezza tal-ċittadini tagħna dan mhux se jgħin fil-kompetizzjoni inġusta rridu naraw kif nistgħu niġġieldu il-qatt kif nistgħu naqsu il-faqar u l-esklużjoni soċjali. Neħtieġu definizzjoni, pereżempju, ta' drittijiet tal-ħaddiema, definizzjonijiet ta' tħul definizzjonijiet ta' tkun minimu biex bekk inkunu nistaw ukoll inqisu s-sitwazzjoni baktar reqqa milja minna sissa. U mezz kif aħna niġġieldu il-faqar huwa illi konna garanzija kontra oqsma oħra u anki għanna bżon il-ħlas li jkun l-istess għal xogħol li jkun l-istess. Umbat għanna wkoll il- koordinazzjoni ta' sistemi soċjali li għandhom ikunu l-istessi. Sal minuti, minuta l-Onorevli Gerke. Grazzi. Ċertament irrid ikonna livelli għoljin fil-qasam soċjali dan qegħdin naraw bil-tripla A u anki dak li qegħdin jiddekawna l-aġenziji tal-indikazzjonijiet. Issa biex ikonna definizzjoni soċjali dwar dan u li naraw illi konna u kol bidla termini ta' valur soċjali huma aspetti importanti bekk dan huwa kunċett għall-Ewropa kollha kemm hi. U dan wkoll għandu wkoll isegwi permezz ta' atti konkreti jiena nishtiq li aħna u koll nikkonsidraw dawn it-termini hawnhekk fil-Parlament mhux biss nifukaw fuq il-kliem iżda anki natu aktar tifsira għall-idejat. Dawn l-idejat xinkludu xirdu nbidlu fl-Ewropa biex tassew ikonna l-indiċi ta' tripla A u allura iva rridu nqisu kollox fil-qafas ta' ġustizja soċjali biex bekk u koll ikonna drittijiet eh, tal-tfal u zazah li jaħdmu u aħna bħala grupp politiku ek edin u koll nipromovu. Grazzi l-Onorevoli Calvi Xambon. Signora Presidenta, muchas gracias. Grazzi. Signora Kommissarju, il-lejla tajba, dina naħseb il-meta il-Kommissjoni tibda tuża ċertu termini titizzom f'moħħa is-serjetà ta' suġġetti li se tindirizza. Għalhekk kien hemm bżonn li l-Kummissjoni tiddefinixxi b'mod ċar ħafna x'kellha f'moħħa meta ħarġet b'din il-la tripla soċjali li di ma kienitx simbolu u naħseb illi għamilna tajjeb illi poġġejnikom darkom mal-ħajt sabiex intom tiddefinixxu din l-intenzjoni tagħkom u nixtieq illi dan ifisser illi intom tixtiequ toħolqu Ewropa soċjali illi eh, jgħat forsi bħalissa meddet u naħseb illi minn dak li qed nara minn dak li spjegajtu illi minnhom se taqgħu eh, fil-nasba illi ikolkom eh, a tripla b'xi ħaġa tan-nofs b'żewġ veloċitajiet illi hija xi ħaġa inaċċettabbli. Jiena Naħseb illi hemm bżonn illi ikun hemm priorità priorità lejn Ewropa soċjali aħjar. Jiena peress li jintom tidu taħdmu u titkelmu fuq dan l suġġetti li l-in mill limpik għalla volja eh, eh, biex naslu għal din la tripla soċjali l-ewel ma jrid ikun hemm huwa x-xogħol għal kulħadd imma titkellmu fuq il-faqar u kif se niġildu kontra l-faqar illum kont titkellmu fuq iċ-ċirkolazzjoni ta' studjanti l-lum jekk joġobkom tinsewx laqqas illi jekk intom tħarsu il-ħaddiema ma tkunux qed tkunu protezzjonisti u ħaġa oħra xi kredibilità se jkollha l-Kummissjoni jekk tiddefendi A tripla soċjali u Ewropa soċjali iktar meta jkollna dokument tas Sur Tusk qudiem eh, dak li jrid jagħmel ir-Renju Unit. Dawn huma hawnhekk il-President interrompi l kellim. Sinjura Zimmer, minuta u nofs. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, Signora President, Kummissarju, għalkemm fil-Ġermanja u stati membri oħra dawn l-aħħar rajna żviluppi pozittivi ekonomiku, rajna illi ir-rati tal-faqar ma nbidlux kien hemm ukoll stħarriġ li wera illi m'hemmx rabta diretta esklusiva bejn il-prestazzjoni ekonomika u l-pożizzjoni soċjali ta' dawn il-pajjiżi. Bekk jeħtieġ illi naraw x'hemm bżonn isir biex bekk naċċertaw illi dawk il-miljuni fl-Ewropa illi jgħixu fil-faqar taw opportunità. Bekk naħseb illi fil-komunikazzjoni tagħkom illum fejn intom qegħdin tillimitaw ruħkom għal suq tax-xogħol, qegħdin bekk qegħdin tikkonċentraw wis fuq ħaġa waħda li neħtieġu kriterji tangibli neħtieġu kriterji tangibli, kwantitattivi biex niddefinixxu il-faqar. Għal xejn nitkellmu dwar il-ħolqin tal impigi jekk fl-istess waqt ma naċċertawx illi ikonna paga minima, tħul minimu li jista' jipprevjeni il-faqar li konna pensjonijiet li jistaw u koll jipprevjenu il-faqar. Għal xejn nitkellmu dwar il-bilanċ bej flessibilità u s-sigurtà fuq naħa u oħra, u allura għana l-flexi sigurtà Dan l-aħħar din l-idea waslet għal diversi impigi li mhumiex fiċ-ċert u problema għal ħasan tal impigi u allura inħedġiġkom jekk joġobkom. Titkellmux dwar drittijiet minimi, irreferu għal drittijiet fundamentali. Kull ċittadin fl-Unjoni għandu l-istess drittijiet fundamentali għas sigurtà soċjali u għal ħajja il-vot mill-faqar. President, we do have time constraints, so my... Dispieċini kelli naqtalek il-mikrofono, pero ovvjament aħna limitati bil-ħin. Jek joġobkom zommu għal-ħin ta'kom. Issa, għal-minuta u nofs, l-Onorevoli Lambert. Thank you, President. Grazie, President. Grazie, l kommissarju nammetti meta bdejna nisimaw dwar il-A-tripla bdejna nasbu li forsi hawnhekk għandna aktar aspirazzjonijiet fir rigward tal-Ewropa Soċjali nittama li bekk ukoll se nifukaw ruħna fuq ix-xogħol li aħna minna fil-passat dwar kwistjonijiet li mill-GDP għaliex jiena naħseb li dan ukoll jorbot ma' xi mill-punti li saru dwar kif qegħdin nindirizzaw is-sitwazzjoni, kif semmew oħrajn l-Ewropa Soċjali Eh, kienet attakkata f'dawn l-aħħar snin dan il-Parlament kien ċar ħafna fuq dan il-punt hekk kif inti tista' tiftakar sewwa wkoll u aħna narfu illi jekk inti taqta' wisq u mbagħad se tkun qed toqtol bil-mod il-mod il-pjanta li qed tipprova id-dakar. U allura jiena nixtieq illi jkollna aktar tweġibiet għal sejħa ta' konsultazzjoni, mux linqas minn dawk li edin eh, jaddu mill-faqar u nittama illi nikkonċentraw fuq kif nindirizzaw unigwaljanzi li dejjem edin jikbru għalix huma prezenti fis-suq ta' xogħol tagħna li hija dejjem eh, jiċkien għandna inqas opportunità xogħol u qudiemna għandna diversi sfidi bekk nittama illi l-istati membri kollha jimpenjaw ruħom bisħiħ u jiena però mir-Renju tal-ar mhix xi ħaġa li jiena se noħodha bħala xi skontata. U mbagħad hemm il-kwistjoni ta' nforzar u anki il-mod kif inħarsu lej leġislazzjoni fil-ġejjini qegħdin niffukaw fuq Ewropa u l-enija mbagħad l-Ewropa lil minnek. U allura jekk naraw id-direttiva tal-kwalità u l-Carers Leave Directive, direttiva dwar kwistjonijiet tal lifa għal dawk li jagħtu l-kura, ċertament dawn huma kwistjonijiet li rridu nindirizzaw biex ikollna Ewropa f'direzzjoni waħda. Grazzi għal sajmis l-onorevoli għagġeja. Grazzi, President. Komissarju, jiddispjaċini, iżda le, għadna ma wasannix għalli xina kont konvinta li dak li kellu jkun indikazzjoni u anki klim forsi fira tal tassoltu kif smajna mill-President Juncker hawnhekk eh, li dana ma kien se jwassal għal riżultati konkreti. Intom titkellmu dwar l-atri soċjali taqs li kiku għandna bżonn isem ieħor għal Ewropa bil-ġuħ illi waslet eh, fil-aħħar nifsit tagħha u issa għanna riskju ta' mux biss ta' faqar, ta' mizerja assoluta fejn naraw miljoni ta' ċittadini jiexu f'din il-kondizjoni. Ma nistawx noqodu nitkelmu dwar dawn il-tripla u situazzjoni simili, irridu nitkelmu dwar familji li għandhom zon għaliex edin situazzjoni ta' ġuħ. Intoj semmejt li kienem proposti konkreti, iżda x'kienet l-aħħar proposta tal komissjoni Ewropea illum talbet bidla għal budget tal-2016 l-Italja, Spanja, Finlandja, Romanija u l-Belġu. Għalli ma raġuni minħabba divjazzjoni serji mill-lanijiet ta' austerita li ġew eh, deċiditi. Dawn huma il-A li titolbuna. Ċertament, infakkarkom illi mumiex dawn il-mizuri li se jgarantixxu l lajnuna u s-sopravivenza ta' miljoni ta' ċittadini illi qegħdin jgħixu f'sitwazzjoni ta' ġuħ. Euh, euh, signora President, kollegi, signora Zimmer, il-pilastru soċjali bħal dak ekonomiku sar il marokk il ġdid tal-Unjoni, sur Juncker, qed jagħmel il-ċittadini dejjem aktar euroxettiċi issa biddel id-direzzjoni tiegħu bazat fuq żewġ protezzjoni soċjali fiħdan l-istati membri u ma fl-istess ħin qed jipprova jfassal għanijiet komuni biex jiżgura konverġenza soċjali fiż-żona ewra. Minnaħa l-oħra jekk din l-iskuża li nżidu konnotazzjoni soċjali għas semestru Ewropew li jippermetti li jimponi fuq l-istati membri riformi strutturali ġodda għattem prioritajiet uħra biex insalvu zona euro li edha maħqura ħafna għalliex l-Europa soċjali edha tiżviluppa bżewġ veloċitajiet li nollu l-standard soċjali se jkollu impatt negattiv fuq is-suq tax-xogħol, konverġenza ta' regoli soċjali ola li għadhom diffiċli li wieħed jikkombinhom ma' politiki favur is-suq tax-xogħol li jkun iktar eh, attiv u f'kuntest ta' limitazzjonijiet budgetarji ħafna li ilu sejjer allar mill-2007 u ħafna faqar. Grazzi. Merci for one and a half. Grazzi, minuta u nofs, l-Onorevoli Zarjanopoulos. Grazzi. Bla tripla, aġenziji ekonomiċi u l-aġenziji ta' banik qed jiġu klassifikati. Suppost għandna kriterji soċjali illi jaqgħu taħt semestru Ewropew illi nistaw u koll bħala tip ta' biċċerija, hekk kif insejħu aħna. Dawn il-impigi flessibli, dawn huma kondizzjonijiet illi japplikaw għall-industrija u ma joħinux biex ikonna ġustizza soċjali fl-Unjoni Ewropea Smajna diversi tweġibiet minn naħa tal-Komissjoni lejn il-Partit Komunista tal-Greċja memx rispett f'dan ir-rigward fis-sens li m'għandniex rispett għal ftejmiet kollettivi u anki ma smajna xejn dwar il-Fondi Soċjali Ewropej. Għaddima li mhumiex imħarsa minn salvagwardji soċjali jew b'xi tip ta' siguranza, pereżempju fil-Greċja, fejn bit-tielet memorandum għandna l-Unjoni Ewropea illi donna trid tilaba ta' aġenzija li tiddefendi ġustizzja soċjali iżda fir-realtà mhux qed isirek. Il-pensjonijiet qegħdin jintilfu, l-standards qegħdin jonsqu, il-bonuses ukoll qegħdin jinqataw u drittijiet ta' xogħol qegħdin ukoll jiġu violati. Il-membri tal-Unjoni il-Stati membri tal unjoni stati membri tal unjoni Ewropea qegħdin bekk jitolbu biex nużaw il-migranti refugġati bħala forma ta' xogħol irħis. Din mhix aċċettabbli. Neħtieġu illi neħilsu minn din is-sistema li hija e kontrollata mill-kapital. Grazzi l-Onorevoli Moran Xartier. Grazzi, Signora President. Signora Kommissarju, fl-2014 meta l-President tal-Kommissjoni Ewropea ħabrinna hawnhekk fil-Parlament Ewropew din l-espressjoni tant sabiħa u għalina li kellu l-intenzjoni li joħloq Ewropa Soċjali ba tripla kienet tama kbira li tana għonek fil-parlament imma u koll għal-popli fl-Europa u il-roadmap li inti spiegajtinna aktar kmini jena naraw kem edin taħdmu fuq dan ta' kuljum il-ċifri edin jitjibu xiftit imma xorta għadna eh, b-9% ta' persuni edha fl-Europa bħala medja iktar mill-Istati Uniti il qad fost zaza ħadu 20% li ħaġa li tħassibna ħafna u iktar minn hekk f'ċerti pajjiżi u 25% ta' ċittadini tagħna li jgħixu fuq ix-xifer tal-faqar. Għalhekk qed naraw l-Ewropa Soċjali trid l-ewwel qabel kollox tibda bl-inserzjoni professjonali u jien hawnhekk nixtieq ngħidlek illi l-ewwel parti, l-ewwel pass lejn l-inserzjoni soċjali, l-ewwel pass lejn eh, Ewropa Soċjali u l-Fond Soċjali Ewropew l-inizjattiva żgħażagħ il-Garanzija għaż-żgħażagħ jiena nittama illi flimkien bil-programm illi inti deskrivejtilna se nkunu nistaw nżommu u niżviluppaw dawn l-odot. Irridu nimmobilizzaw l-istati membri għaliex huma umma irridu iwasluna biex nibnu Ewropa Soċjali flimkien, l-Ewropa Soċjali għall ewropa tal impiegi u Ewropa tal-protezzjoni soċjali ta' kull wieħed miċ-ċittadini. Grazzi tal-li qegħdin taħdmu intom tistgħu serħu fuqna wkoll. Ulf Shock for one and a half. Minuta u nofs, l-Nervli Ulf Shock. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora Kommissarju. Grazzi ukoll il kummissjoni għal din l-inizjattiva. Ċertament. Dan kollu se jitlob ħafna minna, jekk aħna sejrin tassew nimplementaw Unjoni Ewropea soċjali f'termini ta' l-standard għatrapla. ċinu ma dawn il-kondizjoniet fi żmien ta' krizi ta' migrazzjoni, rati olin ta' għad, restrizzjonijiet fuq il-medja u l-libertà tal-espressjoni, kriżi ekonomika wkoll illi għada fostna. Fl-istess waqt l-imsieħba soċjali mhumiex involuti bil-mod li suppost jiġu involuti biex aħna nsibu soluzzjonijiet għal dawn il-problemi. Mhux se jkun problemi, mhux se tkun possibbli jena nsibu soluzzjoni mingħajrhom. Il-politika mhix l-unika soluzzjoni. Bek naħseb li l-esperjenzi dan l-aħħar snin qegħdin juruna illi Iva kenna rapport interessanti u kenna rapport dan l-aħħar dwar dak illi ġara fil-pajjiżi li għaddew mill-kriżi, dawk il-pajjiżi illi ġew ġestiti mit-trojka u tbedu mis-sistema ta' ftehimiet kollettivi. Dawn il-pajjiżi għadhom pożizzjoni għar minn pajjiżi oħra għaliex l-imsieħba soċjali u mod kif huma jmexxu l-affarijiet eh, huma affarijiet li jista' qegħdin jintesew. U allura neħtieġu naħdmu flimkien mal-politiċi, mal-unions u oħrajn biex bekk nerġgħu naqdu dawn eh, tip ta' miżuri. Grazzi l-Onorevoli Lope Fontanja minn Grazzi Grazzi, Signora President, Signora Kommissarju. Għaddew ħafna xhur minn meta s-sur Juncker kien l-ewwel darba kellimna fuq din il-latripla soċjali u veru illi meta tkellem dwar l-ewwel darba ħsibna li kienet idea tajba ma naħseb li maġġoranza tad-deputati ma femux kif konna se naslu għalija din u ma xorta u importanti li aħna jkonna definizjoni ta' dawn il-konċetti. Iċ-ċittadini Ewropej kellhom jiffaċċaw ħafna sagrifiċi waqt il-kriżi ekonomika u finanzjarja u għal din ir-raġuni it-titjib ta' situazzjoni ekonomika u tkabbira irrit jikun investit fis soċjetà b'mod partikolari dawk l-aktar mill-qutin mill-kriżi jekk il-kwalifika ta' tripla soċjali tfisser li l-Unjoni Ewropea permezz tal-Istati membri se jaħdmu fl-imkien sabiex ikun hemm aktar konverġenza soċjali iktar impjeg u iktar ġustizzja soċjali merħba bihom dawn. Għall-ewwel darba semestru Ewropew jinkludi wkoll ħafna indikaturi soċjali li juruna illi hemm iktar eh, eh, eh, stabilità għal dawn l-aspetti soċjali soċjali madanna kollu biex nilħu din la tripla soċjali għanna bżon indikaturi speċifiċi li jistaw janalizzaw il-progressi li jkunu saru dak li huwa l-iktar importanti li jornjataw il-politiki Ewropej lejn din la tripla soċjali. Għallu volja għadna beda ħafna mill għanijiet tal-Istrateġija 2020. Nirringrazzja l-Kummissarju Tyson għall-ispjegazzjonijiet li tatna u nittama li din l-inizjattiva tirnexxi. Grazzi. Thank you for one minute. Grazzi, minuta u nofs. L-Onorevoli Jongerius. Grazzi ħafna. Għanna suq ta' xol. Suq ta' xol Ewropew, pero fej mar dan is-suq ta' xol. ċittadin Ewropew irrit jagħmel sa' tlet impigi biex ikun jista' laħħaq mal-ħajja Spanjol li qed ifittex xogħol f'pajjiżi oħra biex bekk ikun jista' wkoll jibda jibni familja jew inkella ħaddiem milli jaħdem fi fabbrika ta' tessuti u qed jaqla miżerja fix-xar. U allura irridu naraw kif se niggarantixxu suq tax-xogħol li jwieġeb għall ambizzjonijiet tagħna fiħdan l-qasam tal-innovazzjoni li jkollna suq tax-xogħol inklusiv biex ikun hemm ukoll appoġġ meta dan ikun hemm il-żon tiegħu mhux dejjem ikollna sitwazzjoni fejn kulħadd ikun mixi sewwa mbagħad għandna l-problemi tal-faqar. Eh, Rrid ikun hemm ukoll ugwaljanza fost eh, fil-pagi u anki biex ninvolvu il-msieħba soċjali dawn il-kwistjonijiet. U allura, kummissarju, issa mill-klim irridu naddu għal-fatti u minnu fih. Grazzi ħafna l-Onorevoli Xogar. Grazzi. Naqbel ma' dawn il-idejat illi nużaw il miżuri soċjali u anki sabiex nifokaw fuq kwistjoni ta' prestazzjoni soċjali u nikkota u koll kumissarju Tisen l-izvilupp ekonomiku u l-progress u koll soċjali u ma u uh, koll aspetti li tassew jappoġaw il-xurxin. Meta nġu għad definizjoni tal klassifikazzjoni għat tripla, jiena u koll naqbel ma l-ideja ta' Ewropa li tkun saħħita minn aspett ekonomiku billi hija tipprovdi l-impjiegi u tejb il-kwalità ta' ħajja taċ-ċittadini tagħha fl-istess waqt nemmen li meta naħdmu lejn dan il-an iridu nevitaw wis regolamentazzjoni biex bekk naċċertaw illi meta nintroduċu leġislazzjoni ġdida inqisu wkoll is-sitwazzjoni ta' differenti tal-Istati membri il bżonn li nħarsu il-libertajiet illi s-suq uniku joffri l-ċittadini u anki l-protezzjoni tal-kompetitività Ewropea. Grazzi. Thank you. Grazzi. Minuta u nofs l-Onorevoli Pirinski. Grazzi, Signora President, Signora Kommissarju, kollegi, naħseb ta' min niftakru eżattament għal President Juncker f'Ottubru 2014 u nikkwota Jiena nixtieq li l-Ewropa tkun id-dedikata biex tkun A tripla fuq kwistjonijiet soċjali hekk kif inhi fil-qasam ekonomiku u finanzjarju. U għalla mistaqsija tiegħi sinjor Tejsin hija din. Inti temmen id din il-Kummissjoni f'dan il-żmien kien daqstan impenjat, impenjat u dedikat lejn kwistjonijiet soċjali meta nqablu ma l-aspetti finanzjari u makroekonomiċi. Ġunju f'diskors l lussemburgu meta kien hemm il-mistoqsija jekk hemm bidu ġdid għall europa Soċjali, inti tajt u semmejt il-kelma IVA u jiena inħoss illi it-tweġiba hija fil-fatt le għaliex Ir-raġuni hija sempliċi. L-xpruna lini tal-Kummissjoni li nsibu fis-semestru Ewropew huwa wara kollox l-austerità. Pressjoni konsistenti din biex naslu għalhekk imsejjaħ bilanċ budgetarju u anki l-aspetti soċjali u l-konsekwenzi ħadu it-tieni post. Grazzi, l revoli Roland, minuta nofs. Signora Kommissarju, meta il-President tal-Kommissjoni għallinna li kellu l-ambizjoni li l-Unjoni Ewropea ikolla għatri plas soċjali batenna messaċċar illi rridu natu importanza għandaqs għall affarijiet soċjali bħalma natu l-aspetti ekonomiċi. Dan huwa propju il-pilastru ta' su immexi mill-aspetti soċjali din l-atripla soċjali tindika rida imma issa irridu noħol u s-sissien xinu ma l-parametri li rridu nqisu xinu ma l-indikaturi li permettu na nevalwaw il-progressi u tal-politiki uh, implementati biex timxi f'din id-direzzjoni il-Kommissjoni tista' tisserra fuq mekanizmi li diġa jeżistu bħal per eżempju il-Credit Rating Agencies, VGO jew Eris fir renju Unit li wieħed jistħoqlu l-atri soċjali ġifiri eh, reġistrazzjoni eh, li tkun tajba meta xorta mhux biżejjed u r-reviżjoni tal-posting of workers u għan disponsabbli wkoll li konna servizzi ta' spezzjoni tajbin li jistgħu jikkontrollaw imma ukoll jagħtu pariri u jinformaw lil dawk il-konċernati. Din hija xi ħaġa essenzjali, essenzjali għal kredibilità tal-Unjoni Ewropea imma iktar u iktar essenzjali biex eh, tikkonvinċi li ċittadini dwar dan il-proġett Ewropew. Grazzi. for one minute, Madam Gentile. La politica deve offrire risposte Nervli Ġentili, grazzi, irridu n-waslu il-ġustizja soċjali. naqis ta' opportunitajiet iwaqqas iwaqqa l-standards tal-għajxin, tan-nisa, tat-tfal, tal-anzjani. Il-faqar jirristringi u kol il-possibilità ta' tkabbir. U bekk il-Kummissjoni trittati tweġibiet minnu fih u morru kol situazzjoni fejn indirizzaw dak illi qegħdin jgħaddu minna il ċittadini tagħna. Irrit ikonna pilastru b'saħħtu soċjali għad-drittijiet u l-opportunitajiet għal ħaddiema tagħna biex anki nħarsu l dawk l-aktar vulnerabbli u mingħajr minn. Anki irridu nindirizzaw sentiment ostili mhux biss tal-gvernijiet iżda anki ta' ċittadini l-aktar dajfa u anki nejnu l-faqar illi qegħdin jitolbu l-għajnuna tagħna. Aħna neħtieġu ntuhom tweġibiet ta' demokrazija u paċi. Grazzi, l-Onorevoli Sander. Grazzi, Signora President, Signora Commissario. Fl-2014 il-President Juncker għallinna illi riet A tripla soċjali għall-Europa. Din id-dikjarazzjoni nidiet id-dibattitu u jiena naħseb illi ftit iktar minn sena wara ħafna minna jaqblu illi huwa indispensabbli illi natu wiċċ soċjali lill-Unjoni Ewropea. Madana kollu il-kwistjoni hija x'nifmu issa b'din il-bixra il soċjali għall-Ewropa. Jiena nifhem illi biex ikonna protezzjoni soċjali fisser li wieħed ikollu l-ewwel qabel kollox xogħol xogħol den u li jippermettilek taqla lejxien u dax ifisser. Ifisser l-ewwel net li ċittadini tagħna jridu nagħmruhom blodot neċessarji biex huma jidħlu fis-suq tax-xogħol, jiġifieri ħiliet, kompetenzi tal-lingwi u anki il-possibilità il li jiċċaqalqu minn pajjiż għall ieħor iċ-ċittadini jridu wkoll eh, li ikollom għodot indaqs mingħajr kompetizzjoni eh, zlejali u mbagħad fl-istess ħin irridu nippermettu lil kumpaniji tagħna kemm jekk ikunu industriji ikunu tal-artiġanat jew agrikoli li joħolqu impjiegi u danna ovvjament irid isir permezz ta' qafas regolamentarju illi ikun favorevoli għalihom u li ħeġġiġhom biex jinvestu jinnovaw. Mbagħad il-wara dan il-slogan ta' A-tripla soċjali għandu jippermetti l-Europa biex terġa tqum fuq saqajja wara krizi li farket l-Europa li daħlet ħafna dubji fi ċittadini tagħna u poġġitom situazzjoni prekarja li kunem rikonċiljazzjoni mal-kumpani għamnek il-President interrempi l-kellima. Oui, merci, Madame la... Grazie, Signora Commissario indikaturi iva għanna bżonnom fil-qasam soċjali u anke fil-qasam soċjali sabiex nkunu nissam l-evalwazzjonijiet tagħna imma jiena rrid naqsam magħkom konvenzjoni li għandi jiena meta aħna jkollna su intern ħieles biċ-ċirkolazzjoni tal-ħaddiema li ssir possibbli jekk ma jkunx hemm ukoll konverġenza soċjali aħna nafu li nkunu qegħdin neddu li dan is-suq intern u iktar u iktar naħseb illi jekk xi darba ikun hemm proċess ta' konverġenza soċjali labba tkun l-Unjoni Ewropea li tista' tkun medda għaliex imbagħad l kontra l-Ewropa il nazzjonaliżmu se jsir iktar qawwi mill-li llum għalhekk hemm bżonn metodu, metodu il-intom tridu tipproponu affarijiet u l-ewwel tridu anki jekk ma tissemmewx il-Kunsill ma jagħtix kaskom imma il-Parlament jista' jismakom u jaħdem magħkom u tridu tibdew bil-prioritajiet jekk aħna ma nistawx nimxu 8 feet għal 28 flimkien u fil-bidu mbagħad dak li jibdew jistgħu ikkaxkru lill oħrajn jekk ma nistawx nibdew il-kol flimkien mill-bidu la tripla soċjali m'għandux ikun logo jew slogan imma metodu. Merci uh, for one and a half minutes, Madam. Minuta u nofs, l-Onorevoli Toms. Grazzi. L-impiegi, l-aspetti soċjali ma punti importanti li għanna niddiskutu u nikkonsidraw l-idea ta' A tripla soċjali hija idea li nista' naqbel magħha li nipromovu aktar impiegi li jkollna aktar edukazzjoni biex innaqsu għad fuq żmien twil u nsaħħu s-sistemi soċjali. Jidher li huwa importanti li nappoġġaw ukoll inizjattivi biex ikonna pilastru Ewropew għal drittijiet soċjali. L-Ewropa dejjem kienet modell għal dak li għandu xaqsam il-garanzija ta' drittijiet soċjali bekk huwa sewwa illi nżommu tali pożizzjoni. Iżda, neħtieġu naraw illi din is-sistema tiġi mtejba u biex naħdmu fuq sistema aktar effikaċi. Naħseb li l-pilastru soċjali Ewropew jista' jikkontribwixxi f'dan is-sens. Ċertament, hemm ħafna kwistjonijiet li għadhom pendenti, pereżempju, is-sistema għat-tripla kif se taħdem. Bekk jiena nilqa' mod pożittiv u koll mistoqsija li aħna t-nindirizzaw li sinjora Kommissarju u bekk nittamaw illi ikonna tweġibi dwar dan minnatjak. Grazzi ħafna, minuta u nofs l-Onorevoli Zananato. Grazzi President, dan id-debattitu huwa importanti biex niċċaraw illi kwalunkwa tentattiv biex innaqsu l-Unjoni Ewropea għal dimensjoni ekonomika biss uh, hija xi ħaġa li rridu nixħdu. Ma jistgħux nibnu suq wieħed mingħajr Ewropa politika u soċjali Mek neħtieġu naħdmu flimkien biex nadottaw indikaturi soċjali li jkunu vinkolanti u dana flimkien mal-unions u anki insaħħu id-dialogu soċjali biex niġġieldu id-dumping u bekk id-drittijiet fundamentali dejjem ikunu aktar importanti mill-aspetti ekonomiċi. U allura irrid ikun hemm ukoll l-istess possibilitat possibilitajiet tal ħaddiema biex ikollhom standards u ta' ħajja lil minn fejn jgħixu u dana kull fejn jgħixu fl-Unjoni Ewropea. U allura neħtieġu wkoll mekkaniżmu ta' pagi minimi U dawn ikunu definiti fl-imkien mal-sieħba soċjali biex bekk ma jkollniex differenzi fil-mod kif nittrattaw il-ħaddan matana u anki huwa essenzjali li l-Kummissjoni tindrizza minnu fih il-kwistjoni tal-impatt tas suq wieħed digitali fuq l impiegi u fuq il-protezzjoni soċjali. Grazzi. Grazzi. Issa għanna l-Onorevoli Lavirra. Madame la Presidente, euh, Madame le Commissaire. Signora President, euh, Signora Kommissarju, kollegi, meta f'Ottubru tal-2014 il-President Juncker semma la tripla soċjali rrit li kunem dinamika soċjali fl-Unjoni Ewropea. Effettivament l-Ewropa trid tu timxi bl-eżempju. Ewropa soċjali m'għandix tibqa' utopija jekk aħna ma jistax ikonna kodiċi tal-ħaddiema identiku għal 28 stat membru għal-menu ħajkonna drittijiet eh, komuni u eh, kriterji ta' referenza l ħaddiema bekk aħna kunu nistaw neġildu kontra dumping soċjali mod effettiv. Jina naf illi inti, Signora Kammissarja, inti taħdem mod attiv ħafna fuq il-posting of workers Jiena għandi fiduċa fil-kapacità tijak illi tamil tajjeb għal xidjufijiet fit-testi li huma fisseħ bħalissa aħna irridu naddu mit-test tal-semestru Ewropew u nibdew inniedu dialogu soċjali Ewropew kif immaġina Jacques Delors, ex-president tal-Kommissjoni Ewropea f'pajjiżi fi Franza l-protezzjoni soċjali u drittijiet tal-ħaddiema mhumiex kliem firħa imma kieku namlu nix namlu kif għamilna fi Franza l-istess bal li noqogħdu nżidu regoli biex norbtu jdejn il-kumpaniji biex nkunu effiċjenti rridu nisħu fuq dak li huwa essenzja. One minute for Mr. Gutierrez Prieto. Sì, grazie Presidenta. Grazie sena u nofs eh, ilu, s Sur Juncker tkellimna għawnek fuq la tripla soċjali u jena Eh, rrit nfakkarkom għalfejn tkellem fuq dan il-konċert għaliex kien hemm bżonn li nbidlu dinamika ikkonna eh, eh, li nkunu nistgħu nbidlu l idea qudiem iċ ċittadini ta' dak li kien kellhom f'moħħhom qabel ta' l-austerità u dan il-konċett ta' tripla soċjali propju sabiex infissru li se nidħlu epoka differenti fejn iċ-ċittadin jista' jqawwi qalbu u jidħol fil-qalba tal-politika Ewropea. La tripla soċjali huwa konċett vojt u rridu inlaħmuh dan u ma nistgħux noqogħdu naħlu l-ħin. Hemm tliet affarijiet essenzjali l ewwel hemm bżonn li jkun hemm qafas Ewropew tas-salarji minimi għall-Unjoni Ewropea, mbagħad hemm bżonn li jkun hemm assigurazzjoni għal qatt sabiex biex nejnu lil dawk li huma qiegħda Umbat tħul minimu għall-inserzjoni biex neradikaw l-esklusjoni soċjali dawn li tlet kunċetti bażiċi huma essenzjali sabiex la tripla soċjali tkun tfisser xi ħaġa u biex anki nerġgħu nirbħu lura il-modell soċjali Ewropew illi tant ċittadini madwar l-Ewropa qegħdin jistennew illi jerġa' jfeċċ. Għal minuta u nofs l-Onorevoli Sojdrova. Grazzi, kommissarju. Jena smajt eh, b'interess kbir l-ispiegazzjoni li tajtna inti tal-konċett ta' A tripla soċjali u qed nifhem illi din hija espressjoni ta' standard soċjali illi aħna ingawdu fl-Unjoni Ewropea fil-waqt illi nużu politiki ġodda u dawk eżistenti u inti semmejthom il-politiki li huma Jiena irrit nisħaq fuq l-appoċ li rridu natu l-konċiljazzjoni tal-ħajja professjonali ma' dik familjari. Jiena nemmen li l-lum il-familji zazah qed issir diskriminazzjoni qawwija kontra tagħhom għaliex huma rridu jinvestu fuq lidhom u lidhom huwa huma l-perspettiva Ewropea għal futur kif nistaw nappoġġawhom lil dawn il-ġenituri lil dawk il-kollegi li qegħdin jitolbu iktar ħarsien għal ħaddiema iktar stazzjonar tal-ħaddiema jiena nixtieq infakkarhom illi għandna bżonn ta' persuni li ħadmu għandna bżonn ta' kumpaniji kompetittivi u dan kollu jitlob ambjent leġislattiv stabli u trasparenti. Għalek jiena irrit najt illi jekk aħna irridu nirrevedu id-direttiva fuq l-istazzjonar tal-ħaddiema irridu namluħ b'tali mod illi se l-ambjent kompetittiv tagħna. Uh, thank you, Madam President. The, uh, the Commission's press release on the European Social Pillar originally Grazzi. Il-Kummissarju Juncker oriġinarjament kien eh, refera għal dan bħala dokument legali u dokument ta' referenza. Imma dana mhux se japplika fid-disa minn 28 stat membru, ħaġa pjuttost stramba prinċipji kbar u importanti imma li mhux se japplikaw għal mijiet ta' elu, ta' eluf ta' ċittadini. E, imnalla inti u l-President Juncker ma ktibtux il-kodba tal-Bibja tal-Esodu Deuteronomju għaliex inti tista' tajt eh, inti m'għandekx toqtol imma fir-Renju Unit tista' toqtol, inti m'għandekx tisra imma l-Svediżi għandhom opt-out u inti m'għandekx tikkommetti adulterju ma fil-Polonja ma jimpurtax jew inkella eh, hija xi ħaġa fakultattiva din fil-Polonja jekk din hija importanti għandha tapplika lil kulħadd jew inkella jekk hija biss bżar flajnejn biex sempliċement nalqħal is-soċjalisti fil-waqt li ma jinbidel xejn, mela allura f'dak il-każ ejjew ma noqogħdux naħlu l-ħin fuq dan il-suġġett. Jekk hija xi ħaġa reali mela xi post fid-dokument miskom semmejtu l-impjegi ta' kwalità fil-kostituenza tiegħi fil-West Midlands hemm 80,000 ruħ illi għandhom kontratti ta' sija zero jekk dan id-dokument ifisser xi ħaġa fil-realtà għandu japplika għalina wkoll. Grazzi, ħafna minuta u nofs l-Onorevoli Vandel Kedelar. Voorzitter, mevrouw de commissaris, als een van de jongste parlementsleden en als coördinator van de EVP-jongeren hier in het parlement wil ik... President, dan het parlement, Eh, jiena irrit hawnhekk nisħa fuq il-problema ta' zaza hawnhekk għall-ġenerazzjoni tiegħi il-su intern u l-vantaġġi tiegħu huma ċari imma aħna eh, tlifna ħafna minħabba il-kriżi finanzjarja monetarja hija unjoni imperfetta li qiegħda tfittex eh, spinta ġdida l-identità tal-Europa mhix irrappreżentata biss mill-ekonomija u ċirkolazzjoni ħielsa. Aħna rridu nattivaw u nimmotivaw l żgħażagħ minkejja l-iswiq ta' xogħol qegħdin jistejqru xi ftit, iċ-ċifra għadha l-istess, wieħed minn kull ħames żgħażagħ għadu qiegħed. U dan huwa skandlu Sinjura Kommissarju, inta għamilt biċċa xogħol eċċellenti eh, allokajt flus ġodda u e, il-qat naqas imma xorta waħda dan għadu il-bidu hemm bżonn ta' aġenda għal kompetenzi ġodda fl-Ewropa, l-mobilità, Eh, trid tkun aktar u iktar ġusta. Hemm bżonn ta' Ewropa Soċjali fejn ir-regoli applikaw għal kulħadd. Il-ġenerazzjoni tiegħi m'għandix tissejjaħ iktar ġenerazzjoni mitlufa jew ġenerazzjoni ta' tellifa għalhekk l-Ewropa trid issir iktar soċjali u r-responsabilità hija tagħna lkoll. Grazzi ħafna. Issa naddu għal catch tiegħi għandna seba' kellima minuta waħda eżatt kull wieħed. U nibdew bis-Sinjura Jeċka u Jeċka. Grazzi ħafna, Signora President. Sinjuri, jiena kontenta illi għawnek għedin nitkelmu dwar għat tripla fil-politika soċjali u importanti illi l-Komissarju spiegatinna xie fisser dan il-konċett u xinu l-għanijiet taħħa u xinu l mekanizmi u l-bidliet leġislattivi li beħsiba t-introduċi. Dan huwa pjan ambizjuż ħafna mek ma wġbux dawn il-mistoqsijiet mhux se nkunu nistgħu nimplementawha b'mod responsabbli, rridu niftakru li l-politika soċjali għandha impatt fuq il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini. U għalhekk hemm bżonn ta' approċċ responsabbli mill-istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati membri. Priorità tagħna fl-Unjoni Ewropea għandha tkun illi jkun hemm l-ola livell ta' koeżjoni fil-politiki soċjali tal-Istati membri li jippermettu kompetizzjoni biżieda tal-innovazzjoni u effiċjenza fil-qasam tax-xogħol. Dan nistgħu naslu għalih permezz ta' ħafna bidliet fil-politiki li jitħadmu fl-istati membri l-sfidi nafu x'inhuma. U minħabba fekk irridu nintroduċu elementi ġodda fil-politiki tas-suq tax-xogħol. Grazzi. You have the floor. Grazzi ħafna. Signora President jina nħedġeċ l-Kommissarju biex tħares lejn iż-żewġ rapporti li se jitresqu qoddim din il-Kamra li huma rilevanti ħafna illi aħna nilħqu il-miri kontra l-faqar fil-familji u faqar mill-perspettiva tan-nisa għanna bżon ta' spinta qawwija biex aħna nilħu dawn il-miri għall-eradikazzjoni tal-faqar. Dan ifisser li nifokaw bis-serjetà fuq aspetti soċjali ta' semestru Ewropew, eh, perspettiva qawwija tal-ugwaljanza eh, tal-bejn is-sessi in-nisa huma medda iktar mod sproporzjonali tal-faqar u l-esklużjoni soċjali u meta nitkellmu dwar eh, l-esperjenzi tan-nisa vulnerabbli nkunu qegħdin neddu kollox u l-kulħadd aħna rridu Ewropa ġusta u ugwali, però rridu nindirizzaw l-inugwaljanzi bejn is-sessi jekk din il-viżjoni tagħna xi darba sessi realtà. L-Onorevoli Marias għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President il-tripla soċjali ta' Sur Juncker falliet għanna għat madwar l-Europa, faqar madwar l-Europa, livelli olja ta' għat fost iż-żazax 25 miż-żazax u ma' edha fil-Greċja biss. Jekk aħna verament irridu politika soċjali ġenwina għanna bżon għalmenu tlet affarijiet. Għanna bżon eh, salarju minimu, soċjali, salarju minimu Ewropew u banki eh, ċertu garanziji għal dawk illi huma qiegħda. Issa, nitkelmu fuq il-Renju Unit. Il-Renju Unit se jibqaw l-Europa iva jew le. Eh, da kollu qiegħed jeddet il-tessut soċjali tal-Unjoni Ewropea għaliex dawk in-nies fir-Renju Unit li qegħdin jaħdmu fl-Unjoni Ewropea xi drittijiet se jkollhom jekk dawn ma jibqawx membri tal-Unjoni Ewropea għallek dawn l-individwi se jkunu trattati b'mod illi se jkun diskriminatorju Grazzi, President kollegi b'din eh, il-definizjoni irridu natu l-impressjoni li amministrazzjoni ta' Sur Juncker edha tipprova titana it-trap fajnejna. Dan huwa eh, isu eh, xaħġa irrituna l-impressjoni li hija xi ħaġa soda u ċerta mentri fil-fatt mi xejn. Nitkellmu fuq il atri pla soċjali u mbagħad fl-istess nifs insemmu l-awsterità għanna riżultati li qegħdin jkomplu jarqu l-kondizzjonijiet soċjali jew inkella napplikaw jew ebda politika jew inkella dawk li japplikaw ikomplu jagħmlu s-sitwazzjoni għar. Għatri plas soċjali x'inhi il-Kummissjoni kellha f'moħħa il-riżultati li kienu se jiksbu permezz ta' dawn il-miżuri għal kumpaniji u għal lat ekonomiku qabel ma ta' ċittadini hemm ħafna qat jekk aħna ma rnexxinniex noħolqu impjiegi bid-drittijiet inkunu qegħdin noħol hawnhekk il-President timterrompi lil kellima. Minuta kellek, Sinjura, mhux iktar minn hekk. L-Onorevoli Headman. Grazzi ħafna, Sinjura President. Sinjuri, f'Ottubru tal-2014, jiena adottajt b'sodisfazzjon dak li kien għalinna is-sur Juncker fejn l-ewwel semma din l-ideja ta' A tripla soċjali u jiena qed nitkellem favur Kabbir armonjus ekonomiku li se jseħ biss jekk aħna nieħdu azzjoni parallela bil-ħsieb illi insaħħu is-sitwazzjoni soċjali u tal-impjeg ta' ċittadini tagħna, imma żommu f'moħħkom illi din il-klassifikazzjoni soċjali m'għandix tkun biss għan jew m'għandix tkun laqqas ideal. Aħna għandna bżonn ta' pjan speċifiku dwar kif se naslu għal din la tripla soċjali l-ewwel nett irridu ikonna indikaturi speċifiċi li wieħed jista' jkejjilhom faċilment biex ikonna monitoraġġ tal-progress. Nittamaw li l-Kummissjoni dal-waqt toħroġ bi proposta f'dan ir-rigward. mbagħad l-azzjonijiet illi eh, nieħdu għal din la tripla soċjali irridu jkopru l-Unjoni Ewropea kollha u mhux iż-żona eh, ekonomika biss. Mikrofonu għal-kellim jekk joġbu. Mikrofonu għal-kellim il-Kommissjoni edha il-ħin kollu tisħaq fuq il-kompetizzjoni lejali bħala bażi ta' progressi soċjali u jiena naħseb li llum fl-Ewropa il-kompetizzjoni lajji ħilsa u laqqas lejali għaliex is-sistemi soċjali huma differenti ħafna minn pajjiż għal ieħor. Direttiva tal-stazzjonar tal-ħaddiema eh, mhijiex qed tissodisfa l-bżonnijiet tagħna u qiegħda toħloq ħafna problemi aktar minn dawk li qiegħda solvi U danna naraħ per eżempju bil-krizi eh, fil-qassam tal-agrikoltura fejn qed tinħoloq ħafna distorzjoni tal-kompetizzjoni minħabba propju dawn il-ħaddiema stazzjonati li qiegħda tkompli tigrava il-krizi fil-qasam tal-agrikoltura. Hemm bżonn li fl-Ewropa ikun hemm armonizzazzjoni, armonizzazzjoni qawwija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 ġalni imbiddel il-diskors li kelli f'moħħi li namel. Jina naħseb illi huwa l-oppost li għanna bżon li namlu. il tisħiħ tal-kompetittività se tejjeb il-protezzjoni soċjali. Miex kwistjoni illi Ewropa b'saħħitha ekonomikament se tkun tista' toffri iktar ħarsin soċjali. Skur li le, u eh, dwar il-bżonnijiet tal-istati membri, differentement minn dak li għal il-kellim ta' qabli, jiena nemmen li huwa importanti li aħna natu ċertu flessibilità lill-istati membri għaliex l-ikbar teddida l-standards tal-protezzjoni soċjali u għalli jekk aħna nilleġislaw b'mod speċifiku zzejiet u li ma natux lill-istati membri il-flessibilità il li jeħtieġu. Grazzi ħafna issa nistieden l kummissarju Tyson biex tirribatti. Grazzi ħafna. Grazzi. Signori, jiena nixtieq nirringrazzjakom għall kwalità tad-dibattitu li kellna Jiena smajt ħafna minnkom tajdu il jintom taqblu ma dan il-konċett ta' A tripla soċjali. Imma nifem u koll illi intom tal-fema li hemm bżonn li njeħdu deċiżjonijiet dwar dak li jrid issir biex din issir realtà. Hemm problemi wkoll smajtkom tajdu, problemi illi aħna ma konniex qegħdin nippreveduhom. Intom uh, Naħseb illi taqblu miħaj illi aħna qegħdin jirnexxinna nelbu l-kriżi u neradikaw il-faqar. Aħna eh, konna għedin naħdmu dwar l-eradikazzjoni tal-faqar imma sa xrajna rajna illi l qat fost iż żaza hija dejjem jiżdied il-żaza għedin jipruvaw jiksbu jisibu eh, mpegi imma ftit wis impiegi għal ħafna żazax edha naraw li s-suq tax-xogħol huwa frammentat ħafna u iktar ma jkun hemm frammentazzjoni iktar l-affarijiet imorru għall Dini Din hija sitwazzjoni inaċċettabbli u hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa x'se jkollna nagħmlu inxamru l-kmiem u naħdmu. Irridu naraw eh, d-dimna sitwazzjoni reali x'inhi hemm kriżi imma d-dinja xorta baqa' ta' għaddejja kif kienet qabel xorta għetem sfidi fuq medda ta' żmien medja u twila il suq tax-xogħol, is-soċjetajiet tagħna huma maħnuqa minn din il-kriżi, eh, problemi demografiċi, bidliet fl-istrutturi tal-familji, hemm ukoll affarijiet għaddejjin fil-suq ta' xogħol, digitalizzazzjoni, globalizzazzjoni, forum ġodda ta' xogħol, da anke modelli ta' negozju ġodda dawn huma ftit mill-isfidi li qegħdin niffaċċaw u l-affarijiet jibqgħu għaddejjin hekk ma nistgħux inwaqfuhom, anzi rridu nsibu soluzzjoni, irridu niżguraw lill politika soċjali Eh, edha taqdi lil dawk li għandhom bżon ta' protezzjoni soċjali aktar milli kien il-kas sa' issa. U jkonna nejnu lil dawk li huma edha biex jerġaw jidħlu fis-suq ta' xogħol irridu niġġieldu kontra nuqqas ta' ugwaljanza hemm bżonn li noħol u konverġenza għaliex fejn ikun hemm nuqqas ta' ugwaljanza fis-soċjetajiet dana joħno it-kabbir ekonomiku u eh, bil iktar ma jkun hemm distakk Eh, iktar ikun hemm problemi għalhekk l-ewwel ħaġa li għandna bżonn hija l-konverġenza mbagħad opportunitajiet indaqs, aċċess jew opportunità għall aċċess indaqs għas-suq tax-xogħol dawn huma affarijiet li rridu nistudjaw b'attenzjoni. Mbagħad hemm bżonn naħsbu dwar il-ħiliet li kollhom iż-żgħażagħ hemm it-tagħlim tul il-ħajja. Irridu naraw kif dawk li kienu diġa kisbu ħiliet li mhumiex rilevanti għas-suq tax-xogħol jiksbu ħiliet ġodda rrid nsaħħu il-sigurtà soċjali wkoll. U din mhix biss kwestjoni ta' ħolqien ta' sistemi li jridu jkomplu għal dejjem dawn jiswew il-flus għalhekk iridu niżguraw li jkunu effiċjenti u li jissolvu l-problemi li nħolqu għalihom il-problemi reali. Irridu nisguraw li l-kondizzjonijiet ta' xogħol ikunu deċenti għal kulħadd dawn mumiex affarijiet illi aħna nistaw nsibu soluzzjonijiet fuq livell Ewropew għalihom, imma rridu konna viżjoni komuni, rridu niftemu fejn irridu naslu u rridu nsibu soluzzjonijiet komuni għal dawn l isfidi Laqqas mi sempliċi kwistjoni ta' xistaw jamlu il-politikanti, iva, hemm livell ta' responsabilta politika, imma sħab soċjali għanna bżonnom, għalix huma dawn illi jridu jajdunna x'inhuma il-problemi u jenuna biex insibu l-aħjar soluzzjonijiet biex noħorġu minnhom u biex nimplementaw dawn is-soluzzjonijiet b'mod konkret. Dawn huma affarijiet li rridu naħdmu magħhom, eh, naħdmu fuqhom flimkien mal-politikanti, mal-sħab soċjali u jiena nixtieq nistidinkom illi tiflu sew dan id-dokument. Aqrawh bir-reqqa għaliex aħna spjegajna eżattament x'kenna f'moħħna meta għadna rridu noħolqu pilastru Ewropew drittijiet soċjali ħarsu kollejn l-annessi għaliex plannessi eh, qegħdin niddeskrivu ngħidu x'se jkun dan il-pilastru soċjali. Imbagħad hemm żewġ dokumenti oħrajn li huwa il-dokument tal-personal tal-Kummissjoni li jgħid fejn wasanna bil-liġijiet primarji, sekondarji u internazzjonali forum vinkolanti tal leġislazzjoni l-istrumenti li għanna dispożizzjoni, ġifri daw l-affarijiet kollha qegħdin hemmhekk spjegati u l-istati membri se jkunu jistaw japplikawhom u mbagħad aħna naraw eh, xinu ma xejriet differenti dan huwa se jkun parti minn l-evalwazzjoni li trid issir. Jiġifieri ħarsu lejn dawn id-dokumenti u jiena rrid nistieden lil politikanti fl-Istati Membri u il-Kumitat Ekonomiku Soċjali li wkoll kellu rwol fit-tfassil ta' dan id-dokument għalhekk aħna se jkollna pjan Unbat nistgħu nħarsu il qoddim u kif għal il sur Kendelar din se tkun Ewropa soċjali li fl-istess ħin tippermetti livell ta' għejxin deċenti għaċ-ċittadini u biex nittamaw illi anki lidna jkollhom għejxin tajjeb fil-futur. Mbagħad inqisu wkoll l-ekonomija eh, tal-suq soċjali li rridu naslu għalih. Mbagħad nkunu tassew ksibna din l-atripla soċjali għal daqstant il-messaġġ tiegħi huwa dan ejjew niżguraw illi inrawmu dan dan il-tkabbir ekonomiku, imma dan il-tkabbir ekonomiku irritu wassal għal ħolqien ta' impjegi li jkunu impiegi ta' kwalità, irritu ikun hemm protezzjoni soċjali tajba għaċ-ċittadini. Mela lura issa għaxxol li rridu namlu, aħna maħnix qegħdin nużaw klim sabiħ, da mhux paroli fil-vojt, dan huwa pen reali li aħna qegħdin nieħdu u rridu niżguraw illi l-kol kemm aħna nxamru l-kmim u naħdmu bis-serjetà u irridu eh, dan, dan il-pilastru ta' drittijiet soċjali li nidejna bħala konċett illum huwa l-ewwel pass imma huwa pass validu u għalhekk nittamaw li wara dan se nieħdu passi oħrajn. Emmin qal u li l-Ewropa Soċjali ma teżistix, illi qatt ma kienet teżisti, ma ftit ta' xurilu meta jiena bdejt naħdem mal-Kummissjoni Ewropej, jiena kont membru tal-Parlament Ewropew. U rajt ix-xogħol preparatorju illi sar biex dan id-dibattitu fuq Ewropa soċjali jitneda. għalhekk ejjew naħdmu, naħdmu bis-serjetà u nindirizzaw l-sfida li għanna u dimna. Umbat inkunu tassew nistaw niksbu suċċess mbagħad iċ-ċittadini tagħna nikkonvinċuhom li l-Ewropa hija post sabiħ fejn wieħed jista' jgħix, fejn hemm opportunitajiet indaqs u dawk li forsi għandhom inqas opportunitajiet u jew m'għandhomx l-istess eh, ħiliet jew għamlu xi żbalji fl-imodi, xorta waħda jkunu hawnhekk magħna irrit ikun hemm protezzjoni soċjali effiċjenti biex dan issir realtà għaliex hawn min forsi ikun għaddej minn perjodu diffiċli f'ħajtu u e, xorta waħda għandu bżonn opportunità. Grazzi ta' din l-opportunità li nitkellem magħkom illum. Evening and we will now allow Grazzi so ser nibdlu il-kummissarju, nipermettu li l-kummissarju jarrova tiħu posta. Naħseb illi kulħadd qiegħed hawnhekk għalhekk se nkomplu bid-dibattitu issa ngħaddu għar-rapport tas-Sinjura Kiniċċi dwar is-salvagwardji proċedurali għat